Għad kontra, allura dana kollu jiġi konfermat. Sinjuri kif tafu l-iskadenza għal applikazzjonijiet għal Ombudsman Ewropew jiskadi fit-30 ta' anzi skada fit-30 ta' settembru u kena applikazzjoni waħda biss u wara eżami jider li eh, Signora Emily O'Reilly għanda rekwiziti kollha u l-applikazzjoni l kumitat tal-petizzjoni e kif dokumenti ġi maqluba lingwi kollha uffiċjali. Smiħa l-kandidata fil- Kumitat tal-petizzjonijiet ikun jisir e, fit-tieni ta' Novembru. Il-Kumitat ikon ukoll ressaq korregenda l-testi tal-Parlament